orali dwar il-prinċipju tas sussidjarità u l-Università tal-Servizzi Pubbliċi Soċjali fl-Unjoni Ewropea. Se nibdew is-Sur Orbit għal żewġ minuti. Sur President, Signora President, Signori, nixbdilkom l-attenzjoni għal fatt illi l-mistoqsija orali kif poġġejnija ġiet minn deċiżjoni tal-Kommissjoni tal tal-Unjoni uh, Ewropea. Dwar min min għandu dritt ta' housing soċjali fl-Olanda, deċiżjoni li kkawżat ħafna dibattitu fil-Parlament Ewropea għaliex għandha ħafna Eh, konsekwenzi. Jeħtieġ nkunu nafu illi fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea hemm definizzjonijiet differenti dwar il-housing soċjali. Bħala servizz ta' interess ġenwin. Dawn id-definizzjonijiet huma differenti għaliex hemm kriterji differenti li kopru min għandu dritt għal dan il-housing u minu responsabli biex jati dan il-housing soċjali hemm xi korpijiet pubbliċi u hemm xi istituzzjonijiet privati involuti. Id-dibattitu dwar il-housing pubbliku wkoll huwa importanti jekk inħarsu lejn id-definizzjonijiet meħtieġa biex tkun eligibbli għal fondi strutturali. Għalhekk nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni tħoss li għandu jkun hemm definizzjoni unika fl-Unjoni Ewropea kollha kemm u jekk l-istess prinċipji għandhom japplikaw fil-Unjoni Ewropea kollha kemm jekk il-Kummissjoni se tpoġġi tur e, familji kif hemm fil-Olanda. Dan mhuwiex skont il-prinċipju tas sussidjarità. Grazzi ħafna. Issa s-Sinjura Rulle. Grazzi. Mm, nirreferi għal dikjerazzjoni għall-istampa ta' 19 ta' Deċembru ta' sena l-oħra dwar id deċizjoni biex ikun hemm sussidju għal housing soċjali fl-Olanda din il ti konferma il-pozizjoni li ħadet qabel illi l-istati membri jistaw jiddeċidu umma dwar il-kriterja social housing u kol il-servizzi pubbliċi soċjali. Kif dan il-punt jidħol skont il- u jaqbel mal-fat li għandu jkunem tħul fis biex tista tikkwalifika għal housing soċjali u kif tirreferi din għas sussidjarità u l-proporzjonalità. U għalhekk nixtieq nitlob nistaqsi lill-Kummissjoni l-aspett legali dwar dan fejn qed donno eh, donnu hemm ċerta segregazzjoni u fl-istess ħin hemm fixed ratio ta' tħul tal- iktar minn 10% ta' 30.000 euro il-livell eh, mek xaħat jilħaq ola minn dan it-tħul għal housing soċjali jekk kieħu xi housing dan ikast dan għandi jkun eh, iġi ċekkjat u bilanċjat regolamenti oħra mill-Olanda għalhekk hawnhekk għandna taħlita soċjali stramba u għalhekk nixtieq nara kif dina taqbel mas sussidjarjetà u liġijiet tal stati membri illi kellhom possibilità illi jistgħu jistablixxu huma stess il-kondizzjonijiet għal housing soċjali u għal servizzi pubbliċi soċjali l-oħra. Grazzi ħafna. Issa Signora Castex. Grazzi, President. Nishti nkellem il-Kommissjoni dwar l-għajnuna għal housing soċjali fil-Olanda il-Kummissjoni dikjarat illi hemm ħtieġa illi din għandha tkun skont ir-regolamenti tal-kompetizzjoni u dikjarat illi tkun hemm ċerta riforma fil-housing soċjali u il-rwol tagħha u il-Kummissjoni għamlet definizzjoni daqsxejn eh, stretta żejjed f'dak li għandu xaqsam ma' din il-ħaġa. Il-Komissjoni ma tarafx li dan huwa servizz pubbliku u tajt li kun id-definizzjoni għandha tkun konnessjoni diretta ma' dawk il-gruppi li huma inqas favoriti. U għalhekk il-provvista ta' housing soċjali fl-Olanda kienet eżaġerata eżjed milli kien meħtieġ għal dawn il-gruppi partikolari u għalhekk il-proposta tal-gvern Olandiż jillimita il-volum ta' housing soċjali li jistaw jinataw għal dawn il-gruppi għal 10% dejjem fuq bażi tal-status soċjali tagħhom u skont il-priorità mill-ħuqa. Lan illi ikun hemm taħlita urbani tajba hija kif hija definita fil-leġiżlazzjoni Olandiża għalhekk jiena nitlob il-Kummissjoni eh, biex unistaqsi x'inhi l-bażi tat-trattat li qed intuża biex ninsistu dwar natura universali ta' dawn il-servizzi soċjali u x'bażi legali hemm biex ninfurzaw l xi stat membru biex jiddefinixxu il- Eh, dawn il-servizzi pubbliċi soċjali. Grazzi, Signora Castex. Issa immiss l-Kommissjoni għanna tlet mistoqsijiet l ewwel net jekk il-Kommissjoni għandu xikun hemm definizzjoni waħdanija dwar din il-kwistjoni, it-tieni dwar il-prinċipi ta' sussidjarjetà u l-universalità, u t-tielet il-limiti ta' tħul biex ikunu jistaw jaċċedu għal dawn il-servizzi. Qabel ma nirwieġeb, nixtieq nsemmi il-Kummissjoni tagħti importanza kbira għal housing soċjali għaliex hija mod utli ħafna prinċipali biex nistaw naċċettaw il-prinċipi tal-Unjoni. Rigward l-ewwel u t-tieni domanda, il-Kummissjoni ma ndiex definizzjoni unika dwar l-Unjoni Ewropea u tirrispetta għal kollox il-prinċipju ta' sussidjarjetà rigward id-deċiżjoni tal-2005 dwar l-għajnuna statali li għandu interess ekonomiku ġenerali irrid ikun hemm ċertezza legali meta għandaw dawn il-servizzi u neħħi il-pis tal-autorità li tiffinanzja l-għajnuna għal housing soċjali hija parti minn din il-sistema u għalhekk hemm ma jemx ħdiġa li kunem notifikazzjoni ta' tħul u skont din id-deċiżjoni din l u wkoll tiġi applikata meta il-housing soċjali huwa servizz ta' interess ġenerali mill-istat membru. U kull stat membru għandu dritt li jiddefinixxi skont it-tradizzjoni tiegħu, skont il-kultura u skont l-intervenzjoni statali. U għalhekk nixtieq ukoll nirreferi għal komunikat tal eh, tal-Kommissjoni illi semmiet ċar ħafna responsabilità tal-Istat membri u diskrezzjoni wiesa ħafna f'dak li għandu xaqsam ma' dawn is-servizzi. Barra minn hekk, dan il-punt iktar reċentement kien hemm protokoll dwaru għall interess ġenerali u l-sistejna dwaru u kif it-terminu li nużaw is-housing soċjali mhuwiex housing ġenerali imma housing li jingħata fuq bażi ta' kriterji soċjali Għalek, fil-premessi tal-2000 ta' deċizjoni tal-2005 tirreferi għal dawk li għandhom inqas vantaġġi soċjalment u mhumiex kapaċi illi kollom il-housing tagħhom fil-kondizzjoni tas-suq u għalhekk kem għan illi jistaw jinataw dan il-housing b'mod trasparenti u nevitaw il-dawk li għandhom l-akbar ċiġa biex ma jkunux esklużi minn dan għalhekk hemm l-istat membru li jista' jimmanuvra biex japplika il regolamenti dwar dan. U il regolament tal-Kummissjoni huwa limitat biex ma jkunx hemm żball ċar u manifest miftuħ f'dan kif isir din il-biċċa xogħol. Din ġiet konfermata f'Deċembru tal-2009 fid-deċiżjoni li ttieħdet fl-2009 fl-2009 fil- eh, fl-Olanda. U kol id-drittijiet fundamentali tal- ta u daw kollha li m'għandhomx biżejt riżorsi u għalhekk għandhom dritt tal-jum. Għalhekk definizzjoni ċara dwar il-housing soċjali wkoll tajt illi l-għajnuna statali ma stax tagħti finanzjament għal servizzi li huma barra mill-iskop ta' interess ġenerali ekonomiku. Rigward id-drittijiet għal dawk li għandhom għal housing soċjali, il-housing ġenerali mhix l-istess ħaġa bħal housing soċjali l-eligibilità u l-allokazzjoni tkun ċara ħafna u trasparenti u dan huwa fl-interess tal-beneficjari u tassikura li jkun hemm użu tajjeb kif suppost tal-fondi pubbliċi. Risposta għal mistoqsija numru 3 għaliex huwa limitat għal familji li għandhom inqas minn 30.000 euro nixtieq għal darba oħra nkun ċar ħafna dwar dan m'hemm l-ebda limitu fuq livell ta' dħul fuq fil-livell tal-Unjoni Ewropea dan din il-kwantità għandha xtaqsam ma l-Olanda u kienet parti ta' tibdil li daħlu mill-autoritajiet Olandiżi biex il-sistema soċjali Olandiża tkun skont il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan, dan il-limitu stabilit mill-gvern Olandiż u mill-autorità Olandiżi tirreferi għall-Olanda u ma kien hemm lebda eh, zbalji f'dan il- fl-iskema Olandiża u għalhekk ġiet approvata din l-iskema. U għalhekk il dak li ddeċidew eh, l-awtoritajiet ehm, Olandiżi ikopri 43 tal-interessati. Grazzi, Kummissarju. Issa fisem il-gruppi politiċi imis l-ewwel il-PP il sinjura Van Nistelrooy. Grazzi ħafna. Edin f'nofs krizi palissa. Et nitkelmu dwar ekonomija sostenibli u forsi din il-kwistjoni ekonomika hija wkoll il-pern li fuq il-idur il-familji kollha li għandhom bżonn is-servizzi eh, eh, soċjali nafu x'inhija sitwazzjoni li kif kienet fl-2005 di kienet differenti għal kollox u għalhekk hemm ħafna persuni illi qegħdin fil-diffikultà qawwija meta għandna il-limitu ta' 30.000 euro bħala proposta tal-Olanizi rajna illi kemm ħafna kellhom jitkellmu dwar il-fondi soċjali biex inkunu nistaw naslu għal dan il-minimu stabilit. U dan għadajem kienem ftejim dwar dan. Jek nitkellmu dwar diskrezzjonalità, forsi mhux bizzejiet li nagħmlu dan. L-Istati membri għandhom ukoll ikollom il-possibilità li jkollhom diskrezzjonalità biex jagħmlu biex jizidu 10% jew iżjed. Meta spiċċajt l-istudji tijaj fl-università kelli ċans illi illi nieħu dar popolari u mbagħad bil-mod il-mod stajt nixtri appartament meta bdejt indaħħal iktar flus. Jidir li dawn il-possibilitajiet jistgħu ikkunu illi s-sussidjarjetà tal-istess pajjiżi li tinsemmu irid tkun iktar diskrezzjonali u bekk jistgħu ikunu iktar rispettati dawn il-ħtiġijiet. Wara diskussjoni tal-lum forsi nistgħu nippreżentaw rizoluzzjoni biex tkun formulata b'mod ġenerali u jaraw jekk il-Kummissjoni ġusta u nistaw nwaslu iktar diskrezzjonalità għall-Istati membri u biex bekk ikkistaw nwaslu dawn il-housing soċjali. Grazzi. Gebert, ja enamis lepto parakalo. Ja, danke schön, Frau Is-solo nervoli għabħart minuta u nofs. Grazzi, Sur President, Komissarju, Aziz kollegi. Waqt li qed nisma' dan id-dibattitu nista' nara li hawn ħafna inċertezza dwar kif qed tiġi applikata liġi. Inti għadek kemm tgħid li mhix dispożizzjoni Ewropea fejn 33 elf euro għandu jkun il-limitu. Il-kollega, kollegi tagħna mill-Olanda qegħdin jgħidu illi dan kien il-level għall-Olanda srobla li xkienu qed jibżaw illi li kieku ma jagħmlux dan il-limitu il-Kummissarju Ewropew il-Kummissjoni kienet ser tgħidilhom illi huma jafhom il-kriterji u jeħtiġuhom. U jiena naħseb illi din l-inċertezza qed twassal għal dawn il-bosta problemi li hemm fl-Stati membri illi qegħdin jippruvaw jieħdu deċiżjonijiet waħidhom. huma dan qegħdin jagħmluh fuq livell illi aħna naħsbu illi huwa għannis nies illi jeħtieġu s-social housing. Walla kiena naħseb li huwa meħtieġ li aħna jkollna qafas legali biex ikonna ċertezza legali dwar dak li huwa possibbli u dak li mhuwiex possibbli dan neħtiġu ukoll biex aħna niżguraw illi servizzi ta' interess ġenerali ikunu dawk illi ta' bilħaq jiġu imħarsa fiħda l-istati membri u dawn jiġu trattati fuq livell lokali u jkunu universali. Dawn ukoll iridu jiggarantixxu illi kulħadd jista' jkollu aċċess għalihom. U għalhekk jiena naħseb li aħna rridu nerġgħu nikkunsidraw dan Nafu l-Kumitat tal-Impjegi qiegħed jikkonsidra l-idea ta' qafas legali biex jipproteġi s-servizzi ta' interess ġenerali l-iktar fil-qasam soċjali. U qed jistaqsi dan il-Kummissjoni jiena naħseb li din tkun xi ħaġa tajba li nagħmlu. Grazzi tassew, Nervil Gepard. Inti biss il-minuta u nofs tiegħek. Issa l-onorevoli Duran għal grupp tal-ħodur. Grazzi, Sur President. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-bażi legali, din hija importanti ħafna. Jiena nixtieq ngħid li l-housing housing soċjali mod partikolari dan mhuwiex eh, xi suq ieħor, xi kummerċ ieħor. Issa il-housing soċjali huwa xi ħaġa aktar minn housing. L-aktar meta aħna qegħdin nitkellmu dwar persuni li għandhom tħul baxx u meta jkun hemm ħtieġ taħlita soċjali u ħtieġa li jingħataw id-djar għal persuni li m'għandhomx. Eh, probabli dan isir fit żoni periferali, periferiċi biex ikun hemm solidarjetà l-aktar fost il-ġenerazzjonijiet fost l-oħrajn għal dan ir-raġunijiet dan għandu jiġi trattat bħala suġġett differenti, fuq livell differenti. Jina naħseb li nibatu l-messaġġ baljat jekk aħna nibqgħu nisħu dwar il-problemi li huma marbuta ma' lajnuna tal-istat il-limiti. Issa dwar il-limiti li referu l-kollegi 33.000 euro, jiena naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar bosta familji differenti, familji f'ġenitur wieħed, familji anzjani, familji separati. Ġifieri tħul, il-limiti fuq tħul li tkun aktar flessibbli. Grazzi, issa l-onorvoli leħjarik għal-minuta, kħeġobkom zommu mal-ħin. Signora President, Komissarju, inti qed illi il-Kummissjoni qed tikkonsidra housing soċjali bħala xi ħaġa tassew importanti. Dan huwa ta' bilħaq dritt fundamentali li mhuwiex qed jiġi applikat fl-Istati Membri tagħna u din hija problem oħra fiħdan il-proġett Ewropew. Issa, biex nitkellem dwar dak li inti sur kummissarju, inti dak li s-soltu jingħat minnaħa tal-Komissarju iżda l-esperjenza turina illi il-Komissjoni l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jinterpretaw il-prinċipi skont il-kompetizzjoni u il-kummerċ ħieles u mhux l-aċċess għal housing nifsu. Fl-2005 l-Kummissjoni Ewropea fissret il-housing soċjali bħala xaħġa ħaġa għal persuni li huma żvantaġġati jew nkella gruppi vulnerabbli. U għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tappella li jkun hemm il-ħolqien ta' ghettos u qed taġixxi kontra t taħlit soċjali. Għanna bżon nibdlu il-prinċipju ta' kompetizzjoni fi trattat. Se nispiċċa dal-waqt, Signor President. Jiena jiddispjaċini li dak li qal is-Sur Barroso li dak li ġi konfermat mill-ekofin illum. ifisser illi ser jiġi limitat il-budget u dan ifisser anqas flus għal housing soċjali. Jiena naħseb li aħna rrid naġu nibdew mill-bidu net fl-Ewropa. Jiddispjaċini sur l erarik Imma inti għal darba raqbist il-ħin tiegħek li kellek għad dispożizzjoni u dan mussew fil-konfront tal-kollegi l-oħra. Staqs il-grupp politiku tiegħek għal aktar ħin. Tgħid il-President. Issa, il-kellima l-oħra, Ekk joġobkom zommu mal-ħin disponibli. Aħna rridu nispiċċaw fil-ħin. L-Onorevoli Engel għal żewġ minuti. Signora President, jiena naħseb il-Onorevoli Duran għalet sew illi il-housing soċjali mhix kompetizzjoni kommerċali mhux setturi bbażat fuq il-kompetizzjoni, jiena żgur il komissarju ser jaqbel. Aħna qegħdin niddubitaw l-għajnuna tal-istat hawnhekk u jiena ma nafx kif f'qasam pal housing soċjali aħna maħniex involuti fir-rigward tal-għajnuna eh, tal-istat. Dawn n-nies qegħdin jirċievu għajnuna u inti qed li rridu ngħinu il xi l ċerti persuni taħt xi kundizzjonijiet soċjali u dan mhuwiex ibbażat fuq il-kompetizzjoni. Nista' nitkellem l-esperjenza nazzjonali tiegħi illi il-housing soċjali għandha għandha ħafna aspetti differenti u jiena soddisfat illi il-Kummissjoni miex inkarigata biex tgħidilna x'tip ta' persuni jistgħu jiksbu Eh, lajnuna u taħt liema kundizzjonijiet u ċirkostanzi. U jiena nixtieq ngħid li hemm ħafna ċirkostanzi differenti, hemm xi ħadd li għandu familja kbira, eh, tħul eh, sostanzjali. jista' jaqbess dan il-limitu u għallek min ma jkunx jista intitola, jkun intitolata l-housing soċjali. Jina naħseb illi din hija xi ħaġa aċċettabbli għalhekk ma nafx għaliex il-kummissjoni qiegħda għal darb'oħra toqgħod timponi regoli illi m'għandhomx il-flessibilità meħtieġa jew in-natura umana meħtieġa. Grazzi l-Onorevoli Derossa minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Jiena parteċipajt f'dan id-dibattitu bħala rapport tal-Komitat tal impjiegi dwar il-servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Din mistoqsija orali edha tipprova tara xi proposta għandha l-Kummissjoni biex tindirizza problema serja marbuta mal-housing soċjali għaċ-ċittadini. Jiddispjaċini il-Kummissarju ma indikax dawn it-tip ta' proposti imma huwa għad ġustifika s-sistema attwali. Il-Kummissjoni qiegħda dejjem tirrifjuta illi toħloq ċertezza legali u flessibilità għall-Istati membri. F'dak li għandu x'jaqsam mhux biss il-twettiq ta' servizzi soċjali attwali imma wkoll biex laħaq maħtiġijiet soċjali ġodda. Aħna irridu nkunu kapaċi li nagħtu safety net liċ ċittadini ma wkoll qafas soċjali li servi liċ ċittadini is-saħħa, l-edukazzjoni u l-housing għandu jiġi provdut fuq livell universali. Issu ma jistax jagħti universalità u jkun hemm ugwaljanza fl-istess waqt. Dawn huma servizzi li jmorru lil mill-profit. U għalhekk dawn huma meħtieġa biex noħolqu bażi soċjali bażi b'saħħi tal-ekonomija moderna. Qegħdin naraw nuqqas ta' adegwatezza hawnhekk. U aħna ma nistawx nippermettu illi dawn l-inugwaljanzi fis-soċjetà jkomplu għaddejjin. Grazzi. Issa l-onervoli okoni għal żewġ minuti. Signora President, eżis kollegi. Kommissarju. Għandi suġġeriment wieħed. L-ebda kompetenza tal-komunità fuq il-politika tal-housing u l-housing soċjali. Iżda fid-deċiżjoni illi fil-istoqsija orali, il kummissjoni tagħti tifsira ta' housing soċjali. U kif diġa intqal il-kwistjoni tal-housing soċjali u l-aċċess għal-housing hija problema ewlenija f'dan iż-żminijiet ta' kriżi sur kummissarju. Ejja nkunu xiftit aktar umani f'dawn id-dibattitu hekk teknokratiċi. Apparti il-housing innifsu, il-housing soċjali, huwa issis biex ċittadini jiddaħlu fis soċjetà biex ikun hemm l-inklużjoni soċjali u t-tifsira li natat fil fiħdan il-qafas tal-kontroll tal-Kommissjoni dwar l-għajnuna tal-Istat hija waħda li nistgħu niddubitawha ħafna. Skont il-filosofu Bon dan qal illi l-interess huwa ċirku illi ma nafux ċirkonferenza tiegħu. U jien nixtieq ngħid eh, x'inhu l-qafas legali ta' din deċiżjoni din dini hija applikata l-istati membri kollha, mistoqsija oħra aktar ġenerali. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni. fejn taqal l-kompetenza tal-komunità dwar organizzazzjoni ta' servizzi ta' interess pubbliku? Fejn tibda u fejn tispiċċa? Din hija mistoqsija importanti. X'inhi l-universalità u ċin l-Università ta' Servizzi Soċjali f'dan il-qasam? Grazzi, sal Simon għal minuta u nofs. Sinjuri, aħna fl-Ewropa qegħdin iġu facċati din il-problema, aħna qegħdin nippruvaw insolvu problema fejn dawn iż-żoni zvantagġati mhux qed jiġu involuti biżejjed. Jekk aħna niżlu il-kriterji għal housing soċjali kif għattejt il-Kummissjoni, dawn huma kriterji illi jeskludu it-taħlit soċjali. Għana għedin immorru kontra l-isforzi li għamlu l-autoritajiet lokali f'dan l-ħar diċenni. Għana għedin immorru kontra u koll l-inizjattivi tal-komunità li huma Urban u Urban 2. jekk aħna namlu limitu fuq l-eligibilità hawnhekk biex dawk l-aktar foqra Dawk l-aktar zvantagġati fost l zvantagġati jkunu jistaw jibbenefikaw minn lajnuna hawnhekk Mela allura dak li nkunu qegħdin nagħmlu huwa illi inxeklu it-taħlit soċjali f'żona sottoprivileġġjati fl-ibliet u dan ser iwassal għal aktar iżolazzjoni ta' dawn il-gruppi u ser jikkawża aktar problemi soċjali fl-ibliet. U għalhekk għandna bżonn ta' definizzjoni aktar wiesa ta' din il-miżura u interpretazzjoni aktar wisa. U jien nixtieq nisma' xanda xi tgħid il komissjoni dwar dan. L-Onorevoli Zella għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Senjura President, hawnhekk għandna kwistjoni xi ftit globali. L-ideja ta' sussidjarjetà u l-universalità in ġenerali. Iżda fl-Olanda id-dibattitu huwa biss dwar il-housing soċjali. Dan mhuwiex każ speċjali. Il-persuni li jirrappreżentaw is-sidin għedin jiprovaw jikkompromettu jew inkella jgħamlu limitu fuq l-idea tal-housing soċjali. U għaparti il-ħtieġa għall-ikel u l-ħwejjeġ, il-ħtieġa għall-housing u hija waħda mill-ħtiġijiet bażiċi għall-bniedem. U għalhekk dan huwa punt soċjali. Il-persuni li m'għandhomx dar hija xi ħaġa li taqa' taħt l-isfidi soċjali u da din tiġi mwarba minn pajjiżi li huma mħasba minħabba l-interessi ta' ċittadini tagħhom. Dan huwa każ speċjali fl-Unjoni Ewropea minħabba illi daħlu bosta pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant għaliex l-istruttura tal-housing kienet differenti fil-Vant u fil-Punent u minn dakinhallaw kellna ħtieġa biex inqablu l-istrutturi tal-housing soċjali fl-istati membri il-ġodda u dak veterani. Apparti mill-privatizzazzjoni tal-housing wara l-bidliet ċentral, il-bidliet strutturali fl-Ewropa ċentrali u tal-vant, l-Unjoni Ewropea irrispondiet miżuri soċjali għal dawn il-pajjiżi. Iżda il-politika tal-housing għada reazzjoni għal ċirkostanzi nazzjonali, reġjonali u lokali u għalhekk din hija sussidjarjetà u m'hemm bżonn tal-ebda regoli supranazzjonali. Din hija ta' interess ġenerali u regoli tal-kompetizzjoni li applikaw għal dan ma jistgħux japplikaw f'dan il-każ. L-Onorevoli Rejner għal-Minuta Nofs. Grazzi. Is-servizzi u s-servizzi ta' interess ġenerali huma soġġetti għal bidliet politiċi. Aħna qegħdin naraw illi dispożizzjonijiet zbilanċati qegħdin japplikaw għal housing fi żminijiet ta' inċertezzi u kriżi finanzjarja. Il-housing l-indikaturi tal-housing soċjali huma ewlenin huma importanti. U l-idea hija li l-housing soċjali għandu jfisser illi jkun hemm djar bi prezzijiet raġonevoli illi jridu jkunu disponibbli għal bosta persuni. Ma nistawx namlu ghettos għal daqstant huma l amministrazzjoniet lokali li jridu jistabilixxu dispożizzjonijiet soċjali u dan għandu jinkludi l-housing soċjali. U dawn is-servizzi għandhom jiġu separati mis sussidjarjetà għandna bżonn ta' ċertezza legali u għal daqstan strument legali fl-Unjoni Ewropea illi ikopri il-housing soċjali u dawn is-servizzi ta' interess soċjali. Grazzi l-onorevoli kelli żewġ minuti. Grazie ħafna, Senjura President. Xtaqt nirringrazzja l-Kommissarju tal-ċara uħut mill-punti li tqajmu. U ovvjament rridu ngħidu il-dispożizzjoni ta' ta' dar, il provvista ta' dar hija ħaġa neċessarja kulħadd speċjalment dawk li huma żvantaġġati huwa importanti ħafna li daw il-persuni kollhom saqa' fuq rashom u naħseb il-koll jaqbel li eh, id-dinja xi ħaġa li għandha tiġi provduta grazzi għal mezzi propri u kellha grazzi għall-Aġenzija tal-Gvern. Pero għam dibattitu fuq kem għandu jkonna interferenza menaħa tal-gvern ta' kull pajis fil-provesta tal-housing għalix pajizi kanna buzziqa ta' propieta li nħolqot minn inċentivi ta' taxxa illi kienu ġenerużi zzejiet u eh, kienem inċentivi għal-benija jibnu d-djar u provdew l-om Eh, bajnuna mhux sostenibbli wkoll ingħatat art illi mhux suppost ingħatat, ovvjament il-bannik ukoll indaħlu wkoll taw self ġenerus l bennejja self li ma setax jitħallas lura u anka ingħata self l-individwi li ma setax ħarsu lura il-ħlas. U għadaq sant sanna għal situazzjoni ta' kriżi m'ħafna mistoqsijiet u kwistjonijiet fuq kemm l-istat għandu jkun involut fil-proċess tal-iżvilupp tal-proprjetà. Għandhom xasam social housing, housing soċjali, li tibbażax fuq il- Tħul biss mhux biżejjed u dan ukoll minħabba raġunijiet li ġas semmew hemm rol hawnhekk għall-Kommissjoni fis-sens wiesa forsi li tagħti linji gwida sabiex tejn fil professor ta' housing soċjali, però ma rridx nkunu preskrittivi żejjed għal dak nixaqsam tħul għaliex kwistjoni pal dawn ma tantx jagħmlu sens ma jaħdmux u m'għandniex nippruvaw nimxu din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna onorevoli Kelly. U grazzi tal żammejt maħin, allokat għalik, signora Tikaw. Perlocuințele sociale tzin de servicile da interes general. Din păcate, astăzi, în rândul tinerilor... Grazzi. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar servizzi ta' interess ġenerali fi żmien meta l-qatt fost iż-żgħażagħ laħaq l-20 fil-mija fl-Unjoni Ewropea. Hemm kwota ta' 4 fil-mija ta' għajnuna l-svilup reġjonali li tista' tinduża mill-istati membri għal bini ta' housing soċjali. U sabiex ukoll niżguraw effiċenza tal-enerġija fid-djar. Sfortunatament, minħabba l-kriżi ekonomika, Is-sozzjoni sejra l-lar u hemm biża kbira fost iċ-ċittadini. Għal daqstant nistaqsik sur kummissarju sabiex tejna u tiżgura illi għal periodu ta' programmar finanzjarju li ġejn il-kwota stabilita l housing soċjali u feċenza tal-enerġija għal djar jizdidu għal 15%. Għanna bżon nindirizzaw l-importanza meħtieġa għazazahu housing soċjali li ġdawnu huma affarijiet importanti ħafna l-integrazzjoni ta' l-individu fis-soċjetà. U sabiex namlu dan, servizzi bħal dawn għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. U billi dan għal kas l-Unjoni Ewropea kollha, il-Kummissjoni għandha toħloq qafas għal servizzi soċjali li stabilixxi standards minimi hawnhekk u li tiżgura aċċess universali għaċ-ċittadini kollha u tiżgura wkoll kwalità għolja u trasparenza. Grazzi ħafna. L-Onorevole Correa de Campo. Eh, senhor Comissário, a habitação social é um serviço económico de interesse geral com um papel importante no mercado. Ħafna, President. Il-kustjoni eh, toħlo eh, punt importanti ħafna għassu toħlo benefiċi gbar għas soċieti u skont artiklu 26 fil-protokoll għat Trattat ta' Lisbona stall l-autoritet reġjonali u lokali li jiprovdu dan it-tip ta' servizz. Għal daqstant, dir-restrizzjoni ta' target għal familji bitħul nqas minn 33.000 euro jħagġa li ma tantx nifmu. Din id definizzjoni finanzjarja ta' faqar u ma tikkontemplax id-diversità li nsibu fl-Stati membri. Ija kwistjoni ta' solvenza fl ħar mill-aħħar il-housing soċjali qiegħed hemmhekk għal raġunijiet kulturali u soċjali u għal raġunijiet li eh, għandhom xaqsu ma' rol ta' nisa fis soċjetà l-mobilta tal ħaddiema fl-Ewropa, eċetera, eċetera. U anka l-ġlida fl-Ewropa sabiex noħorġu minn din il-kriżi tfisser il għandna bżonn kabir ekonomiku li jfisser li għandna bżonn aktar immigrazzjoni u aktar diversità etnika u kulturali tal persuni kollha li diġu integrati ma kif hemm riskju ta' ghettos ġodda li jinħol u dawn affarijiet li għandna niġġieldu b'mod bilanċat. Jista' jkun il-Kommissjoni qiegħda tindaħal hawnhekk f'kwistjonijiet li huma eh, ta' kompetenza esklusiva tal-Stati Membri? Grazzi. Grazzi Norveli Balċitis. Grazzi ħafna, Signor President. Il-Trattat tal Lisbona jirrikonoxxi l-importanza ta' disponibilità u aċċessibilità ta' servizzi soċjali u anka rwol tal-autoritajiet lokali u reġjonali sabiex jipprovdu dal-housing. Il-kwestjoni ta' housing soċjali hija importanti ħafna għal persuni bitħul baxx u hija realtà li l-kriżi waslet għal numru li ta' edha li għandhom bżon housing soċjali. Fil-prezenz ta' membri applikaw standards differenti meta jiddeċidu l-kriterji għal housing soċjali nifmu il-pont li situazzjoni ekonomiċi u soċjali ivarjaw mod sinifikattiv minn stat membru għal ieħor sabiex nimplementaw id-dritt tal-aċċess ta' servizzi universali naħseb illi ikun raġonevoli li niddefinixxu prinċipi ġenerali u kol nistabilixxu Eh, upper income limit fuq il-level Ewropew. Ma dan ukoll bżonn inħallu eh, diskrezzjoni għall-Stati membri sabiex ibbaxxu livell meta nieħdu konsiderazzjoni differenzi soċjali u ekonomiċi. Grazzi. Grazzi. Grazie ħafna. Eżis kollegi dan wassanna għal proċedura KHDI. Għandkom minuta kull wieħed, l-Onorevoli Nikolescu îi mulțumesc domnului comisar pentru pe care le Grazie ħafna. Staqt nirringrazzja lil kommissarju għall informazzjoni dettaljata li tagħna fuq dan is-suġġett. Ma naħsibx li għandu jkun hemm definizzjoni waħda ta' housing soċjali Għax eh, jekk le jkun diffiċli tuża meta għet qis id-differenzi li zistu bejn stat membri u stat membru ieħor. Sussidjarjetà hija ħaġa importanti ħafna u jiena xtaqt immur kemm xejn li lin dan jina naħseb illi għandu jkun hemm standards aktar ċari l-aktar meta nitkellmu dwar l-applikazzjoni tal-regoli ta' eligibilità għal housing għal persuni marginalizzati. Il-Parlament approva opinjoni fuq dan fi frar kif ukoll semmit is-sinjura tikaw u naħseb tkun ħaġa tajba li nżidu il-flus disponibbli għal dan. Grazzi ħafna l-onorevoli Darden għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju. ħafna reġuni fl-Ewropa, pa' reġun li ġej minnu jien, qed iħarsu lejn il-kriterji ta' eligibilità għal housing soċjali sabiex jevitaw il-ħolqien ta' ghettos għal persuni mhux privileġġati li jintefgħu fl-istess bnadi f'belt jew fl-istess bini. Id-deċiżjoni tagħkom se tmur kontra lan ta' taħlit soċjali. Il-Kommissjoni m'għandix twaqqaf fl istati membri milli jippruvaw jiksbu taħlit soċjali. Ovvjament, servizzi ta' interess ġenerali għal housing għandhom ikunu riservati għal ċertu tip ta' persuni madonna kollu għandu jkun hemm lokal manovrar għall istati membri sabiex interpretaw dan mod aktar wiesa u jiżguraw ukoll taħlit soċjali. Il-bilanċ għandu jkun definit ma l-istati membri u m'għandhomx ikunu stabiliti esklusivament mill-Kummissjoni. Grazie ħafna. Is-Sinjura Figurejdu għal-minuta. Grazie ħafna, Signor President. Il-kol nafu li dritt tal-housing huwa dritt fundamentali għal daqstant hija responsabilità tal-Istati membri li żguraw li jkun hemm housing soċjali għal dawk kollha li għandhom bżonn. Fi żmien ta' kriżi kbira, kriżi ekonomika kbira fejn numru ta' familji eh, b'livello li ta' dejn u anke diffikultajiet sabiex iħallsu il- kontijiet tagħhom ta' kera u eh, elettriku qed eh, grava. Aktar minn qatt qabel u rridu nipprova appoġġ għal familji li m'għandhomx risorsi sabiex jiffinanzjaw housing deċenti, b'servizzi deċenti għal daqstantu essenzjali li stati membri jużaw fondi komunitarju, fondi tal-istat sabiex jibnu housing soċjali u sabiex jizguraw u kol il-drittijiet fundamentali jkunu provdu til dawk iċ-ċittadini li għandhom id-dritt tal-jom u għal daqstant innaqsu differenzi fis soċjetà u kol insaħħu l-inklużjoni soċjali. Il-Kommissjoni għandha tappoġġa dawn l-attivitajiet mingħajr ma titfa' dubju fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà u tipprovdi appoġġ għal servizzi pubbliċi soċjali. Grazzi ħafna, Signor Figueiredo. Grazzi ħafna, Signora President. Príjmanie Lisabonskej zmluvy. Ale inokedy prichádza nenápadne. Vynález rôznych podporných fondov EÚ, ktoré často deformujú trhové prostredie. L'introduzzjoni ta' ta' fondi tal-Unjoni Ewropea li qed jiffurmaw kondizzjoni tassu waslu l-introduzzjoni ta' notifikazzjoni obbligatorju ta' jnuna tal-Istat U kena situazzjoni fej il-housing soċjali inata eżenzjoni minn din notifikazzjoni u kien kollox stabilit mid definizzjoni Ewropea. Kustjoni ta' housing soċjali xi ħaġa lokali u man huma l-awtoritajiet lokali iktar li jafu l-problem tagħhom x'inhuma u huma wkoll jafu se tkun risposta għal problema. Grazzi ħafna l-onorevoli Ożniak għal minuta. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, panie komisarzu, otóż... Grazie ħafna, signori komisarju. Nistaw naraw b'mod ċar illi din hija problema li hija differenti fl-istati membri fil stati Membri l-ġodda pal Polonja għandna numru ta' reġuni fe ħafna persuni huma mingħajr housing minħabba idħul dħul baxx tagħhom. is soltu huma l-awtoritajiet lokali illi jindirizzaw il-problemi ta' dawn il-persuni. Xogħolhom u li jgħinu ma kemm jista' jkun. Issa mingħajr l-appoġġ ta' awtoritajiet lokali dawn il-persuni jispiċċaw mingħajr l-ebda tip ta' assistenza. Jekk ikonna definizzjoni armonizzata hawnhekk, għanna naħsbu kol kif fil-ġejjeni għanna namlu disponibli fondi ulterjuri għall awtoritiet lokali sabiex huma jiprovdu housing soċjali illi tantu huwa meħtieġ f'ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, ek nispiċċaw is-sezzjoni ta' KHDI u għalek issa ngħaddi il-mikrofonu l kummissarju Sir Andor. Sinjura President, onorevoli membri, naqbel għal kollox li jeħtieġ inħarsu lej din il-problema b'mod iktar wiesa. L-aħħar sentej rajna li dan kien test tal-politika tal-kompetizzjoni f'dak li għandu xaqsam ma' settur tal-karozzi u kol fis settur tal-housing. Kienu kol kwistjoni ta' politika soċjali f'dak li għandu xaqsam ma' tfal, ma' l-anzjani u dawk minar dar. U din il-kwistjoni li qed nistudjaw illum dawn iż-żewġ kwistjonijiet, kompetizzjoni u politika soċjali edin waħda fuq l-oħra. U għal din ir-raġuni tissir iktar komplikata il-krizi e, xuritna nuqqas kbir fis swieq u kol fis settur tal-housing u dik tider ħafna ktar ċara illi l-forzi tal-swieq baħedhom ma jistawx jisolvu l-problemi. Mux għal dawk li huma l-iktar vulnerabli, ma u kol għal gruppi akbar ta' soċjetà u għalek jina kontra ħafna kull prinċipju li jista' jirrestringi il-social housing biss għal dawk li huma il-gruppi l-iktar foqra fis-soċjetà, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mad-diversità tal-pajjiżi eh, Ewropej u kol il-prinċipi ta' sussidjarjetà u għalhekk ninsisti il-definizzjonijiet jibqgħu f'dan il-kuntest għall istati membri infushom kif diġà semmejt fil-introduzzjoni. Meta narġaw morru lura dwar il-kas tal-Olanda, illi kien eh, il-punt ċentrali ta' diskussjoni, nixtieq nirrepeti illi l-Kummissjoni blebda ebda mod mi qed imponi l-ammont eh, illi huwa ġi stabilita l-Olanda għal xi pajjiż ieħor. Ir-rispett sħiħ tas sussidjarjetà jirrikjedi il l-istat membri għandhom jiddeċidu huma x'huma l-kondizzjonijiet fejn kif tiġi applikata social housing. U hekk hija l-iskema maħsuba nixtieq infakkar li l-limiti tal-awtorità Olandiża tapplika biss fil-Olanda u għaliex dan hemm 43% tal-popolazzjoni Olandiża li huma lilin minn dan il-pożizzjoni. Qed insistu dwar il- taħlita soċjali u forsi dana jġustifika li mhux għal dawk biss li qed jgħixu fil-faqar estrem imma wkoll tista' tapplika wkoll għal gruppi oħra. F'dawn l-aħħar snin kien hemm insistenza illi s-soċjetà qed titqies b'mod iktar wiesa' u għalek iktar sensittivi għal din il-kwistjoni. Nixtieq ninsit ukoll il-Kummissjoni tivverifika l-għajnuna li tingħata għal kumpaniji ta' housing u kull għajnuna li tingħata direttament li ċittadini mhijiex suġġetta għal kontroll tal-Kummissjoni. Id-diskussjoni wkoll daħlet rigward is-servizzi soċjali in ġenerali u għal din raġuni nixtieq nisemmi wkoll dan il-punt u ninsisti illi l in mill-ħawsi kem ċerti servizzi ta' interess ġenerali, specialment servizzi soċjali, għandhom rwol ta' koezjoni li tmur lejn il-popolazzjoni kollha u dan ma jkollu xaqsam xejn matħul. Il-Kummissjoni iċċaraddin ħafna fl-2007 meta insistit dwar il-prinċipi tal-Organizzazzjoni ta' Servizzi Soċjali u l-Kummissjoni għandha għandha eh, tagħmel minn kollox biex tiżviluppa il-qafas ta' kwalità għas servizzi soċjali ġenerali u fl-aħħar net nixtieq biex nala iż peress li xieħut mill-domandi jeħtieġu ikollhom iktar perspettiva wiesa finanzjarjament jiena forsi naqbel illi e, fil-kontest varjat il-housing se jkollu uffet fuqu u bla dubja ta' xej rigward dak li għandu xaqsam mal efficienza tal-enerġija dana irrit jidħol ukoll fil- u għalhekk se tkun zona li fija li fejn se jkollna attivitajiet f'dan iż minar ma jkonna politika komuni Ewropea dwar il-housing. Se jkun hemm ukoll kwistjonijiet oħra f'dak li għandu xaqsam għal housing għal gruppi iktar vulnerabbli bħal Roma u diġà hemm bidu għal dan u jkun hemm l-appoġġ ukoll mill-fondi strutturali għal dan biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet f'din il-każ partikolari għal dawk li huma il-gruppi l-iktar emarġinati u l-iktar vulnerabbli fejn hemm ħafna stati membri li għandhom dal tip ta' nis u għalhekk jeħtieġ illi jkun hemm eh, politika u veduta kemm jista' jkun wiesa għaliex il-pajjiżi li huma konċernati huma differenti f'dak li għandu xaqsam ta' fil-ħtiġijiet soċjali tagħhom u soluzzjonijiet li jiġu applikati fil-ovvjament ma japplikawx għal dawk il-pajjiżi li għandhom tħul u li ħafna u għalhekk ma hemm bżonn li nimponuhom għal xi pajjiżi oħra. Grazzi Kommissarju. U hekk spiċċajna dan il-punt tal-agenda u issa imis għal punt tal-agenda illi jitkellem dwar l-istqarrija tal-Kommissjoni fuq il-miżuri ta' sigurtà u ta' prevenzjoni dwar il-pjattaformi ta' żejt fil-Bahar tal-Unjoni Ewropea.